tal-Katalunja. Iniziamo le dichiarazioni di voto sulla relazione Gepard. Sulla... Nivvotaw fu il-rapport, eh, issa se ngħaddu għad dikjarazzjonijiet tal-vot fu il rapport ta' Sinjura Gephardt. U eh, minkej għal fat li għaw ħafna storbju, nagħti il-mikrofon l onorevoli Mastella. Grazie, Signora President. Il-għan ta' direttiva fuq is-servizzi li daħet fis seħf Deċembru tal-2006 huwa li jiftaħ is-swieq li dak li jaffru servizzi fl-Unjoni Ewropea u jelimina l-ostakoli protezzjonisti u eh, regoli li u diskriminazzjoni. Il-Parlament Ewropew dejjem saħaq fuq il-fatt li din id-direttiva m'għandix tkun ta' skuża għal deregolamentazzjoni perikoluża mis-setturi u li tqobbatek teddet id-drittijiet tal- ħaddiema il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini eh, ġi sostituit mill pajjiż tad destinazzjoni. Jiena ivvotajt favur din dan ir-rapport għaliex din id-direttiva għanda il-meritu illi tara il noqasijiet illi saru fil-applikazzjoni tagħha Skużawni, iżni għafawnek għalix eh, mux faċli wħed jitkellem f'dal istorbju. Niskuża ruħi, Title President, issa nisimaw minn l-Onorevoli Bielan. Dziękuję bardzo. Rozwój europejskiego rynku. So, President, Signor President, nirringrazzjak. L-iżviluppi tas-suq Ewropew f'dak l-għandu xaqsam is-servizzi Wa Nsomaw li hija magra importanti ħafna tkabbir tagħna fil-pajjiżi Ewropej u għal din raġuni l-Parlament Ewropew għandu joqgħod attent ħafna ħalli naraw kif qed tkun implementata d-direttiva tas-servizzi. L-għana ħaj tagħna huwa li fil-fatt aħna niffaċilitaw l-implementazzjoni tad-direttiva tas-servizzi fil-pajjiżi tal-Ewropa kollha. Għal din raġuni hija ħaġa li tissorprendina daqsxejn mhux ftit illi hemm bosta stati membri li ħolqu ċertu xkiel għad dispożizzjonijiet li huma marbuta ma' dispożizzjonijiet tas servizzi li il ġurnata design fil-mija tal-opportunitajiet ġodda tax xogħol din jinħolqu fis-settur tas servizzi għal din ir-raġuni l-implementazzjoni ġusta u korretta tad direttiva tas servizzi hija importanti ħafna l-ekonomija tagħna. Għad din raġuni jiena nilqa l-informazzjoni li aħna nistgħu nilħu fuq ir-riżultati tanġibli ta' din id-direttiva. Ringrazzjak. Grazie. La... Grazzi l-Onorevoli Morganti, Signora President, Onorevoli kollegi, jiena votajt kontra l-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' direttiva dwar is-servizzi l-ekim sejħa Bolkenstein. Din id-direttiva kella lan li kun hemm iktar konkurrenza fl-Ewropa għajnuna fl-iżvilupp tal-SMEs imma madana kollu il-veru għan ta' din id-direttiva huwa li morru u minant eh, l-SMEs fil-fat. Aħna fl-Italja għanna setturi li jappreżentaw l-eccellenza bħal per eżempju resorts fejn il-bahar, persuni li għamlu sagrifiċi kbar biex jkollhom impriża tagħhom u issa din id-direttiva eh, trid tisraqhom. Din hija sistema ta' Ewropa burokratika fidejn gruppi kbar industrijali multinazzjonali li jridu jiġu l-Italja jisirquna. Aħna ma nistax nippermettu dan u jiena se nkun eh, naqbes għal dawn il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju għaliex aħna nħobbu it-tradizzjoni tagħna u l-eċċellenza Taljana. Grazzi. L-Onorevoli Koslik. Ďakujem pekne. Vážený pán prezident, stený parlament. Platná smernica... Grazie, Afra, signora President. Fil... Din direttiva tas servizzi nistgħu naraw li aħna din nippruvaw intafu l-pis fuq il-kumpaniji, però l-iżvilupp li sar fl-implementazzjoni ma kienx tajjeb biżżejjed aħna rridu naraw li l-kontroll jifok iktar fuq il-kamp ta' applikazzjoni, il-ħolqien ta' punti ta' kuntatt, kif ukoll evalwazzjoni reċiproka jiena naħseb illi apparti minn hekk naraw illi jkollna dawn ir-rappreżentazzjoni tal-ħaddiema ħalli aħna nkunu nistgħu fil-fatt niggarantixxu il- provizjoni ta' servizzi bl-iktar mod ġust fuq livell trasconfinali u s-servizzi nafu illi jammonta 40% tal-prodott gross Ewropew. Għal din raġuni jena nasab illi għandna nħadlu nkomplu naraw ħalli l-implementazzjoni ta' din direttiva s tajjeb bħal nħolqu iktar postijiet ta' xogħol. Grazzi. Grazzi ħafna s-sessur Balċitis. Grazzi ħafna, Signor President, jiena nasab illi id-direttiva tas servizzi u l-evoluzzjoni ta' din id-direttiva tista' tina l-opportunità li naraw jekk din id-direttiva biex verament tagħmel kontribut sabiex tiżviluppa s-settur tas servizzi fl-Istati Membri, jiena naħseb li huwa importanti ħafna li f'kull stadju tal-iżvilupp ta' din id-direttiva il-servizzi miftuħ għandhom ikunu stipulati b'tali mod illi jikorrispondu ma' dawn dispożizzjonijiet u l-ofsa legali fl-Istati membri. Importanti li jkun hemm biżżejjed miżuri finanzjarji ħalli naraw li jkun hemm aċċess servizzi għal kulħadd. Grazzi ħafna, kellim li miss. Grazzi ħafna Iva kien hemm daqsxejn nuqqas ftehim mill-bidunet tal-Unjoni Ewropea dwar dak li aħna din fis meta nitkellmu fuq suq ħieles għas-servizzi u l-prodotti. Il-membri tal kostikwenza tiegħi kienu favur il-subija fl-Unjoni Ewropea fl-1995 u huma femwa li inti jekk qed tbih fix-xkun ilma fir-Renju Unit tista' tbih l-istess friskun tal-ilma fil-Franza u fil-Ġermanja, eċċetera, però fil-verità aħna skoprejna li dan ifisser Dan kollu jfisser standardizzazzjoni dan is-suq ħieles. Ġifiri li l-volum ma jistax ikun taf li xkun ma jistax ikun iktar minn ċertu ammont. Però milli jidher anka prodotti li qatt ma jista' ikollu intenzjoni li jkun esportat, ċertu waħda jista' ikunu kontrollat u minflok ma jkollna iktar zida f'dak l-għandu xaqsam lażla għal-konsumatur għandna iktar restrizzjonijiet illi normalment ikunu ikkontrollati u mmexxija minn produtturijiet fl-Unjoni Ewropea illi eh, jara u jara l-leġizlazzjoni Ewropea bħal mutta kif aħna nistgħu nabbużaw is-sitwazzjoni mis-suq. U għalhekk il-pajjiż tiegħek jinsab f'sitwazzjoni kripata. Ringrazzjak. Grazzi ħafna. Kellem li miss. Grazzi ħafna, Signor President. Jena niftakar meta s-direttiva ta' servizzi diskutejnija għall-ewwel darba f'dan il-Parlament u kemm kienu kontroversjali l-punti jena niftakar ukoll illi meta jien kont rapporter u tkellimt fuq l ħtiġa li n nagħmlu liberalizzazzjoni tas servizzi tas-saħħa, servizzi ta' bosta natura, natura differenti ħalli aħna xur li ċittadini tagħna ikollhom kemm jista' jkun aċċess għal dawn is-servizzi tant importanti. Issa hekk aħna għandna definizzjoni ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali qisu palli kiku aħna għandna xi għażla partikolari fuq is-supermarket, pereżempju, u li dawn ma japplikawx għas-saħħa edukazzjoni u l-ilma pereżempju, iżda hemm għalfejn nitbedu issa mill-mentalità li kellna 30 sena ilu u l-istedina illi aħna kellna issa m'għadix valida hija issa nimxu għal iktar liberalizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea u anke fuq livell dinji. Grazzi ħafna, Iva, issa nistgħu ngħaddu għall ispjegazzjonijiet tal-vot fuq il-rapport ta' Kenċen dwar drittijiet tal-passeġġieri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 Grazie ħafna, Signor President. Jena nixtieq ngħidilkom għalfejn il-grupp tal-Alde vota fil-maġġoranza kontra din id-direttiva u tajjeb li jkollna deċiżjoni u tajjeb li jkollna aħna protezzjoni għad drittijiet ta' nies li għandhom diżabilità, però dan huwa biss validu fuq distanzi iżgħar. U uh, din hija xi ħaġa li ma tonorax id direttiva tal-Unjoni Ewropea. Aħna qed naraw li din id-direttiva tkopri biss distanzi ta' 250 km u per eżempju pajjiżi żgħar bħal Lussemburgu, Malta u Ċipru m'għandhom l-ebda drittijiet, speċjalment anke pajjiżi li m'għandhomx dawn il-kilometri ta' 200 ehm, m'għandhomx dawn il-kabur. Jiena naħseb illi hawnhekk fl-Ewropa aħna din ippruvaw nofru servizzi reali u niproteġu drittijiet u aħna issa għandna passiġġieri li ma tantx għandhom flus li m'għandhomx protezzjoni minħabba li hemm ċertu stati membri li m'għandhomx dawn id-drittijiet. Din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna astjenejna hemm bosta elementi pożittivi iżda hemm ukoll elementi negattivi u minħabba dawn l-elementi negattivi aħna votajna kontra ringrazzjak. Grazzi ħafna l-Onorevole Mastella kieġba la proposta di regolamento della Commissione presentata nel 2008 Grazzi ħafna, l-abbozz tar-regolament li tressaq fis-sena 2008 propona iktar armonizzazzjoni fuq il-livell Ewropew u iktar drittijiet għal passiġġieri bil-trasport bil-coaches sabiex niskuraw li jkun hemm kompetizzjoni ġusta u sabiex ukoll naraw Illi jkun hemm din kompetizzjoni ġusta bejn mezzi differenti tat trasport fl-Istati Membri. Dik kienet proċedura diffiċli ħafna fil-Kunsill aħna kellna ngħaddu mill-proċess ta' konċiljazzjoni sabiex naslu għal vot fuq dan id-dokument u l-aħħar kompromess illi aħna lħaqna kien wieħed bilanċat minħabba li kien jipprovdi ċertu drittijiet li passiġġieri però ma jimponix piż eċċessiv fuq il-kumpaniji minħabba li ħafna minnhom huma kumpaniji żgħar ta' daqs medju. U jiena naħseb li dan għandna naraw bħala waħed mis-suċċessi tal-Parlament Ewropew minħabba li t-talba tagħna kienet mill-quwa. Anke f'dak li għandu x'jaqsam drittijiet, ħarsin ta' drittijiet tal-passiġġieri, irrelevanti d-distanzi kif ukoll kumpens għal min jikkanċella. L-għarbu mill-għana s Grazie, signora President vera miktar iktar drittijiet, imma dawn id-drittijiet għandhom ikunu eh, ta' kulħadd drittijiet ta' dak li iktar vulnerabbli, dak li għandhom eh, xi diżabilità, dak li għandhom eh, mobilità mnaqsa, mhux qed isibu xi soluzzjoni f'dan ir-rapport issa vera li hemm standards ta' kwalità armonizzati imma il-trasport lokali jillimita ħafna il-moviment tal-passiġġieri dan is-settur għandu bżonn li ħejji imma bżonn li noqogħdu attenti li u organizmi li joqogħdu attenti għall-applikazzjoni. Dan ix-xogħol huwa suċċess għall-Parlament u senjal pożittiv għall attenzjoni għall bżonnijiet taċ-ċittadini. Imma l-kompromess ħafna drabi innaqqas minn min, min riżultati li wieħed jista' jikseb Grazie, la parola all'onorevole Uggias. Grazie ħafna Sur Uggias, Kirchberg. Grazzi, President. Jena rrit nifraħ lill-Onorevoli Kanċan għax xogħol eċċellenti li għamel fuq dan ir-rapport. E, jena ma naqbilx massur Mastella għaliex din dan ir-rapport huwa pass il qoddim għal passiġġieri dawn huma passiġġieri huma imħarsin biss meta jivvjaġġaw għal iktar minn 250 km fix-xarabank jew bil-kowċ fejn qegħdin id-drittijiet tal-passiġġieri Ewropej em, eh, stati eh, eh, sħaħ bħal ċipru, Lussemburgu, Malta li huma esklużi minn min din il-protezzjoni. Għalhekk jiena votajt eh, astjenejt fil-fatt, aħna ma votajniex kontra għaliex hemm drittijiet li wieħed irid iħarrishom bħal per eżempju persuni li għandhom xi disabilità u persuna li għandhom mobilità imnaqsa għalhekk aħna astjenejna imma rridu ngħidu illi fuq is-sustanza għandna rridu morru lura l-ħarsien tal-ċittadini ma ħarsien u protezzjoni ta' veru. Onorevole Takkula. Prezzafna sur Takkula sak jaġbok. Grazzi ħafna, Signor President. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid illi huwa importanti ħafna illi aħna fil-fatt nieħdu ħsieb u nħarsu t drittijiet ta' ċittadini tagħna. Iżda meta nitkellmu fuq drittijiet aħna rridu niftakru li ma' drittijiet hemm marbuta wkoll ċertu responsabbiltajiet u dmirijiet u meta jiena nagħti ħarsa lejn din il-proposta dwar il-protezzjoni tal-ħarsin ta' drittijiet tal-passiġġieri fuq eh, il-coaches u tal-linji privati aħna nistgħu naraw li hemm bosta varjetà anke f'dan is-settur fil-Finlandja pereżempju hemm bosta kumpaniji żgħar ħafna u dan il-fattur aħna ġenna nsaqsu l nfusna jekk aħna għandniex fil-fatt nżidu l-pis amministrattiv u l-ispejjeż li għandhom ikunu posti fuq dawn il-kumpaniji. Jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti hawnhekk li tista' toffri valur miżjud huwa l-protezzjoni ta' nies li għandhom mobilità limitata, ma tantx jistgħu jiċċaqlqu b'mod faċli. U għatajab ħafna li aħna t-tejibna il mota kif huma jistgħu jużaw il-mezzi ta' trasport, però meta qed nitkellmu fuq drittijiet qed nitkellmu wkoll fuq responsabiltajiet u rridu niżguraw li dawn l-ispejjeż ma jkunux eżaġerati għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju li qed joperaw f'dan il-qasam. Grazzi ħafna s-sur Harkin, Sinjura Harkin. Grazzi ħafna, Signor President, jiena votajt favur dan ir-regolament minkejja l-fatt li jiena xorta waħda naħseb illi mhuwiex mhuwiex regolament li qed ikopri biżejjed oqsma aħna fil-Parlament u fl-Unjoni Ewropea dejjem nieħdu pass ċkejken wis. Ma nagħmlux biżejjed u anke f'dan il-każ hekk ġara. Naħseb illi il-protezzjoni tal-passiġġieri li mill-inqas jivvjaġġaw 250 km mhijiex pożittiva jiena nappoġġa l-emenda tal-alde illi għandna napplikaw il protezzjoni anke għall passiġġieri li jivvjaġġaw fuq distanza ħafna inqas u li dan il-ħarsin ta' drittijiet tapplikaw wkoll n-nies li għandhom mobilità ristretta. U eh, anka dawn jinkludu wkoll taħriġ ta' kif il-sewwieqa għandhom jgħinu lil dawk nies li għandhom diżabilità. Nafu li l-kumpanija għandhom bżonn ta' biżejjed ħin sabiex huma jadattaw għal din ir-regolament u nittama li l istati membri jimplementaw dan ir-regolament mill-iktar fis possibbli. Ingrazzjak. Grazzi ħafna Sur Gallagher, Sir Kirchbob. Grazzi ħafna, Signor President. Signor President, jiena Poġġa l-ħarsin tal-passiġġieri, speċjalment li nżidu drittijiet ta' dawk il-passiġġieri li għandhom disabilità, però jien tantxina kuntent bil-kompromessi li ntlaħaq jiena nixtieq li kieku jkollna limitu ta' 200 km ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nqisu wkoll żoni rurali tal-kostitwenza tiegħi bħal partijiet tal-punent ta' Donegal kif ukoll Galway u jiena naħseb illi anka dak li għandu xieqsam il-livell ta' drittijiet naħsibx li huwa bi proporzjon tajjeb nixtieq nirreferi u nitkellem ukoll fuq l-ispejjeż minħabba li l-ispejjeż ta' assigurazzjoni huma u f'ċertu pajjiżi m'hemmx mezzi oħrajn ta' trasport alternattivi. Naturalment aħna xtaqna naċċettaw regolament regolament illi tieħed illum u nittamaw li permezz ta' dan il-perjodu ta' derogazzjoni ta' deroga jkun jista' wkoll jgħin il dak il-pajjiż sabiex jadattaw. Però jiena astjenej tal dawn ir-raġunijiet li għandni kemm semmej, grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Kozlik. Grazzi ħafna Sur Kozlik. Grazie ħafna, Signor President, Ziz, membri onorevoli fl-Unjoni Ewropea għandha kuljum kważi 7 miljun persuna li jużaw dawn eh, is-servizzi ta' trasport u għadin raġuni importanti ħafna kona dan ir-regolament li jipproteġi lil dawn in-nies li jużaw dan it-tip ta' trasport. Il-passeġġieri nafu illi eh, issa għandhom jistgħu jgawdu protezzjoni ta' xi xil il-ġdid illi jkollhom ukoll id-dritt illi jkollhom ikkumpens anke fil-każ li jkun hemm xi dewmien u anke fil kas ta' inċidenti u l-passiġġieri tkollhom informazzjoni ħafna ħjar għal pajjiżi żgħar. Però din il-limitazzjoni ta' 250 km mhijiex biżżejjed dawk il-passiġġieri li għandhom mobilità ristretta għandhom ikollhom aċċess għall-għajnuna kif ehm, diġà semmejna u naħseb illi aħna rridu naraw illi id-dispożizzjoni f'dak li għandu x'jaqsam dawn id-drittijiet dawn ukoll id-drittijiet li applikaw il kulħadd. Grazie. La parola all'onorevole Mikolasik. Dziękuję bardzo pięknie pani predsedajúca. Práva cestujú... Grazie ħafna, Issu Mikolasik. Grazie ħafna, Sonjar President. Dak għandu xaqsam drittijiet tal-passeġġieri li jużaw li dawn il-coaches privati jew kalla pubbliċi naħseb li dawn drittijiet irid ikunu irregolati b'mod ċar kif huwa l-każ tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-ferrovija jew bl blajru. Naħna nafu li dan ir-regolament huwa kompromess tajjeb, jiena kuntent bil-fatt li dan id-drittijiet tal-passiġġieri setgħu jkunu regolati tajjeb u nilqa' l-fatt illi id-drittijiet ta' dawn il-passiġġier li għandhom mobilità ristretta jew inkella li għandhom diżabilità ittieħdu wkoll in-konsiderazzjoni u tqisu f'dan il-kuntest jiena naħseb illi anke taħriġ ta' sewwieqa tal- dawn il-coaches privati u pubbliċi din hija importanti ħafna ħalli bekk aħna nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun diskriminazzjoni ta' dawk il-passiġġieri li għandhom mobilità ristretta jew għandhom diżabilità nirringrazzjak. Grazzi ħafna Sassurjar. Grazzi ħafna Signor President, jiena votajt favur dan ir-rapport minħabba li jiena naħseb illi bla dubita xejn dan jista' jtejjeb is-sitwazzjoni li aħna ninsabu fiha bħalissa. Aparti minn hekk nafu li tista' toffri soluzzjoni bilanċata għal passiġġieri ta' dawn il kowċis privati u pubbliċi kif ukoll tiggarantixxi l-eżistenza ta' dawn il-kumpaniji. Però l-limitazzjoni ta' dan il-250 km u l-fatt li dan il-passiġġieri għandhom ukoll dritt tal-kompens u dak li għandu qasam dew minn iktar minn tliet sigħat, eċetera, eċetera, dawn huma affarijiet tajbin jiena naħseb illi fil-fatt ehm, F'dan il-kuntest aħna nistgħu naraw li sar suċċess ukoll sabiex il-kumpens ma jsirx fuq livell eżaġerat u jiena naħseb ukoll f'dak li għandu x'jaqsam il-limitu ta' 250 km qatt ma nistgħu fil-fatt naraw li r-regolament jidħol fis-seħ. Dejjem jista' jkun hemm il-każ li r-regolament jidħol fis-seħ u mbagħad naraw kif nistgħu ntejpu ċertu dispożizzjonijiet. Grazzi ħafna Sassur Barċitis. Grazzi ħafna, Signor President. Jina nixtieq Night proset li rapporter tal-dan dokument dokumenti li kien diskussu konkluż illum jien naħseb li dan id dokument jirrappreżenta kompromess tajjeb ħafna minħabba li bekk aħna niggarantixxu u nipproteġu t-trittijiet tal-passiġġieri u anke bekk aħna ninu l-kumpaniji żgħar daqs medju u l-kondizjoni tal-vjaġġar żgur ħalli tjieb, u speċjalment għal nies li għandhom mobilità ristretta u anke għal dawk li għandhom diżabilità. U l-passiġġieri ħajkunu jafu dwar id-drittijiet tagħhom ħafna aħjar u naħseb li bekk aħna nkunu nistgħu ntejbu sitwazzjoni tal-vjaġġar anke bil-coaches privati u pubbliċi ringrazzjak. Grazzi ħafna, Sassur Antoniozzi. Grazie, Grazie signora President, jena nifraħ lil kollega Kanġana xogħol eċċellenti li għamel b'mod partikolari riżultat eċċellenti milħuq fil-proċedura ta' konċiljazzjoni mal-Kunsill. Il-kompromess miksub kemm minn dak li huwa applikazzjoni ta' direttiva kif ukoll eh, l-inklużjoni ta' tnax il-dritt fondamentali fil-proposta huwa pass il-qudiem importanti fil-ħarsin ta' drittijiet tal-passiġġieri drittijiet tal-persuni b'mobilità mnaqsa u b'diżabilità ġew meqjusa kif xieraq fil-proposta b'mod partikolari dwar l-aċċess li jemmiġ diskriminazzjoni għat mezzi ta' trasport, dritt ta' kompens eh, f'każ li sara ħsara l wheelchairs tagħhom il-form taħriġ tal-personal fir rigward ta' persuni b'disabilità il-test finali irnexxilu wkoll ħares id-drittijiet tal-passiġġieri mingħajr ma uh, jagħmel ħsara lil kumpaniji li huma ħafna drabi kumpaniji żaru ta' daqs medji medju li żgur ma setgħu xi fil-ħwa l pisi iktar milli għandhom diġà. Revole Dodds. Signora Dodds, ikkaġbak. Grazzi. Signora President, jena Nirrikonoxxi li hemm ħafna aspetti pożittivi f'dan ir-rapport u jiena nappoġġa id-dritt ta' dawk li għandhom diżabilità li jkollhom aċċess għal trasport u kumpens. Jiena però nemmen li dawn it-tip ta' skemi għandhom isiru mill-gvernijiet nazzjonali u nemmen ukoll li l-pis finanzjarju marbut ma' din il-proposta jista' tkun prajbi tal-ċertu kumpaniji ta' trasport. Dawn il-kumpaniji spiss ikunu żgħar u qegħdin taħt kumpaniji ta' trasport huma żgħar u qegħdin taħt ħafna pressjoni eh, f'dawn l-aħħar ftit xhur. Skemi ta' trasport eh, u spejjeż żejda ser iwasslu għal żewġ affarijiet biss, tickets iktar għalin u eh, rotot inqas Hemm ukoll is-settur volontarju li jagħmel xi skemi lil dawn in-nies b'diżabilità u li jista' jaldaqstan tixekkel il-kummerċ. Grazzi. Naddu għas-sur. Grazzi, Sinjura President. Eh, domna ħafna naħdmu fuq dan ir rapport u l lumr nixinna nivvotaw fuq u nifraħ lill onorevoli Kanċan li eh, għamel dan ix-xogħol b'mod eċċellenti. Issa l-mezzi kollha ta' trasport fl-aħħar għandhom regolament xieraq fir-rigward ta' drittijiet tal-passiġġieri sal-pass li jmiss huwa li konna test wieħed li jiġbor dawn ir-regolamenti uh, flimkien f'test wieħed il-kamp ta' applikazzjoni huwa wieħed raġonevoli aħna Eh, l-fatt li sar nexxinna nkopru l-pajjiżi Ewropej kollha ħlif tnejn huwa pass il qoddim ħafna artikoli huma issa obbligatorji anki f'rotot inqas minn 250 km anki jekk kellna nċedu kumpensi oħrajn. Dal-għodu smajt il-kollegi fid-dibattitu jgħidu xi ħaġa illi eh, issa nafu li ma kienux veru dwar il- protezzjoni ta' persuni b'disabilità jew b'mobilità imnaqsa u eh, naħseb li drittijiet ta' dawn il-passiġġieri u issa ġew imħarsa u għandna għandna għalfejn ikunu gburin. Ehm, volevo sottolineare che eh, per rrit ehm, ngħidilkom illi biex titolbu il-permess li titkellmu waqt l-ispjegazzjonijiet tal-vot tridu tapplikaw minn qabel ma tistawx tollu idejkom waqt li jkunu għaddej l-ispjegazzjonijiet. Mulja jdegħematta se taħtlu se esitta minne. Skużawni tal-li ma reġistrajt uh, eh, ismi fil-ħin. Jena votajt kontra għaliex dan ma jippermettix trattament l-istess l passagġeri kollha. Meta qabbel ma' mezzi oħrajn ta' trasport, dan id-dokument ma jkoprix l-istati membri żgħar. U fil-każ ta' stati membri żgħar dan uh, l-att legali jista' jiġi implementat biss parzjalment. Nies li jużaw il-trasport pubbliku bħal karozzi tal-linja huma nies eh, mhux sinjuri wis eh, u għal daqstant eh, jiena ma provajt għal dan id-dokument. Grazzi għanna l-spiegazzjoni ta' voti fuq il-rapport Kalenen fuq uh, l-standards uh, ta' rendiment fi rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċali ħfif u ġodda. President, grazzi. Il-kompromess mm, ma ġiex attettat. Skużawni ġie attettat kompromess bejn il-Kumitat tal-Industrija u dak tal-Ambjent fil-Parlament. Aħna naqasna l-limiti tal-emissjonijiet minn 303 grammi għal 147 gramma. Dan huwa importanti ħafna għall ispejjeż li mbagħad qed jispiċċaw jiġu mħallsa min jużaw il-vetturi u jirriżultaw f'żieda fil-prezz dawn il-vetturi. Min juża dawn il-vetturi per eżempju l-SMEs u aħna nitkellmu ħafna dwar kif nistgħu nappoġġaw l-SMEs din il-kamra. Aħna rridu nwarbu kull tip ta' ostaklu biex l-SMEs ikun jistgħu jiżviluppaw. Jiena nispera li il-vetturi kummerċali Um, sejħa utility vehicles ma jkunux ta' xkiel uh, ma jkunx hemm iktar xkiel għall smis Grazzi, is-sur Jar. President, il-Parlament Ewropew innexxielu jilħaq għan mal-Kunsill il-Kummissjoni ġifir li jnaqqas l-emissjonijiet binqas minn 57 gramma għal vetturi kummerċali ħfief. Biex bekk dawn ikunu iktar notfa favur l-ambjent u ikunu jistaw jinxtraw mill-SMEs, ikunu jistaw jaffordjawhom. Għaliex ma jagħmilx sens jekk dawn il-vetturi il-ġodda ma jistawx jinxtraw minn nisax ma jifilħux għalihom allura xorta ħajib għajkonna iduru karozzi antiki, għal stant jiena nappoġġa biss jihdin l-emenda, grazzi. Grazzi, sur, il-Signora Ford. Grazzi. Aħna votajna fuq rapport msejħa l-Standards Rediment fi rigward tal-emissjon ta' vetturi kummerċali FIF bħala ħafna eh, leġizlazzjonijiet oħrajn dan huwa titlu twil ħafna nixtieq ngħid li dawn il-vetturi huma pereżempju vannijiet u standards ta' eh, rendiment huma eh, l-emissjonijiet li uħorġu minnhom. Aħna qed naraw ħafna żieda fil-prezzijiet tal-petrol, eċetra, Iżda, ħafna n nies ħaddiema li jużaw per eżempju dawn il-vetturi bħal per eżempju plamer, eccetera, eh, jużaw il-vetturi din il-vetturi u jaffermi importanti għalihom. Fuq il-linja ta' produzzjoni fil-Lutin fejn hemm kumpanija ta' produzzjoni tal-karotti rajna li innovazzjoni ġejja mill-fabrika innifisa. Ħafna jasbu li minħabba li jkun hemm għanijiet target dawn se jintlaħqu iżda fil-verità eh, li tikseb dawn l-għanijiet ifisser li hemm bżonn ta' innovazzjoni jekk mill-vetturi eċetera. Iżda dan ġej mit-talbiet tal-konsumaturi minn dawk li jipproduċu l-karozzi u mhux biss mill leġizlazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna naddu l-kelma li sur Kelly. Eh, fi pronorum nakraw sinan. Grazzi. Sfortunatament jimma konċaw għad dibattitu jiena konti għad flaqa oħra. Iżda jiena grat ħafna nista' ngħid kemmtejn issa. Is-sirġija tal-2020 aħna fija rajna ħafna iktar enfasizzar fuq l-emissjonijiet, naqis l-emissjonijiet. U importanti li jkun hemm effiċenza tal-enerġija b'mod partikolari għal vetturi privati u kummerċali. Vetturi kummerċali narawhom fit-toraq tagħna ta' kuljum u jivvjaġġaw eh, distanzi twal ħafna. Direttiva ta' dan it-tip tista' tgħinna biex nelħu l-istraġġija tal-2020 fir l-effiċenza tal- tal-fuel. Għaliex hemm bżonn ta' iktar vetturi li huma magħmuli b'mod effiċjenti u favur l-ambjent u li frankar fil-milja għal kull gallun ivvjaġġat u wkoll fir-rigward tal-ambjent għal daqstant dawn huwa kollha punti importanti u jiena mm, eh, kuntent li jiena votajt favur ta' dawn ir-rekomendazzjonijiet. Grazzi. Issa nistgħu ngħaddu għall-ispjegazzjoni tal-voti. fuq ir-rekomandazzjoni ta' Sur Lejne fuq il-kooperazzjoni imsaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta' protezzjoni tal-privattiva unitarja. Is-Sur Mastella, grazzi Sinjura President, il-Kunsil batilna bozz deċiżjoni li autorizza proċedura ta' kooperazzjoni miżjuda fil-bini ta' privattiv unitarju għaliex xi stati membri bħal pereżempju l-Italja u Spanja huma kontra ta' sistema ta' traduzzjoni uh, li qed tiġi ippjanata traduzzjoni fi tliet lingwi. Dan din se tkun ta' diskriminazzjoni għaliex se tmur kontra l-prinċipju tal-igwaljanza għal lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni minkejja n-negozjati li saru jidher li huwa possibbli li ngħaddu regolamentazzjoni b'unanimità iżda kien ikun jagħmel sens kieku stajna nistennew il-ġudizzju tal-qorti tal-ġustizzja li daqt toħroġ. Għaliex din se tikkjarifika aspetti tekniċi tal-sistema tal-privattiva unitarja u kol tkopri konsegwenzi legali. Din it-triq miex qed tiġi mażula għal daqstant jiena votajt kontra. Grazzi is-sur Roda.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 dejjem għamluha ċara u llum il-ġurnata nista' naraw li mhux veru illi hemm dan is-suq intern għal privattivi Ewropej. Huwa ħafna iktar diffiċli li inti jkollok privattivi hawnhekk u għandek madwar 250 miljun euro bħala spejjeż żejda li tkunu posti fuq il kumpaniji tagħna u dan ma jfissirx li l-kooperazzjoni msaħħa llum il-ġurnata mhijiex qed issir kif suppost u li hemm ċertu pajjiżi illi ma jistawx eh, fil-fatt t-zidu t Nirgrazzjak. Is-Sur Sorbila nek joġbok. Grazzi ħafna, President. Għanna għanna din diskutu il-kwistjoni ta' protezzjoni tal privativa uniformi unitarja għal ħafna snin dawn ir-regolamentazzjonijiet ilhom għaddejjin ħafna żmien tieħdu ħafna ħin. Din is-sistema ta' ġudizzazzjoni ma tagħmilx sens għalina. Il-protezzjoni tal-privattivi importanti għal ekonomija moderna u innovattiva u tappoġġa wkoll ir-riċerka u fir-rigward ta' kompetizzjoni eh, b'saħħitha fis-suq internazzjonali ma nistawx ma namlu xi ħaġa dwar din il-kwistjoni għal daqstant għandna bżonn tas-suq uniformi fil-protezzjoni fil-privattivi. Fl-istess ħin aħna għandna wkoll iżommu f'maħna ċertu uh, kontroversi bħal per eżempju dik tal-lingwa irridu ma namlux diskriminazzjoni kontra stati membri iżar u ifqar. Grazzi. Grazzi. Is-sur Pallone. Grazzi President. Aħna għedin nejxu f'suq fejn il-kumpaniji jazmu ma' kompetizzjoni globali e, riforma lingwistika tal-privattivi u rrit li rridu naqsu l-ispejjeż marbuta ma' traduzzjonijiet mod partikolari jekk naraw is-suq Azjatiku fejn e, hemm ħafna kompetizzjoni. Għal daqstant, kien ikun tajjeb li konna privattiv lingwa waħda u dan jista' jgħin il-kumpaniji pereżempju fir-rigward tal-kompetizzjoni globali. Bħalma qed naraw issa Fl-Ewropa hemm żewġ sistemi legali b'regoli differenti u karatteristiċi differenti. Kien ikun tajjeb ikun nagħmlu armonizzazzjoni ta' dawn iż-żewġ sistemi u fl-aħħar. Kooperazzjoni miżjuda mhijiex biss ser tmur kontra l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea żdejja ħsara għas-suq intern. Għaliex? Ser toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn l-Stati membri. Xi Stati membri fi kliem ieħor ser jiġu eh, zvantagġati ħafna iktar minn oħra. Is-Sur Pirillo. Presidente. Signora President. Jekk minnaħa jiena kontent li l-Ewropa la tikseb strument importanti pal privattiva waħda li fl-aħħar se tippermetti lill unjoni Ewropea li tikkompeti f'kondizzjonijiet indaqs ma' relatajiet oħra territorjali Ikolli najt li dispjaċini ħafna li dan ir-riżultat uh, intlaħaq għaskapitu ta' realtajiet oħrajn bħal dik fl-Italja favur t tisħiħ tal-vol tal-Unjoni li din dan ir-reġim lingwistiku se joħroq nuqqas ta' ugwaljanza bejn kumpaniji Taljani u oħrajn li jagħmlu parti mir-reġim lingwistiku propost. Ħarnet eh, xi xhur ftit xhur ilu jien għamilt mistoqsija lill-Kummissjoni biex eh, niddefendu eh, l-użu tal-lingwa Taljana imma 25 minn 27 aċċettaw tantuwek illi wasluni biex nastjeni. La parola all'onorevole Le Grip. Grazie, eh, sur Le Grip. Dziękuję panie przewodniczący. Grazie, president. Is-soluzzjonijiet fir rigward ta' protezzjoni tal privativi fl-Unjoni Ewropea fl-Istati membri individwali ma kienux sodisfaċenti għal ħadd L-introduzzjoni ta' sistema uniformi ta' protezzjoni hija neċessarja meħtieġa f'rigward tal-ekonomijiet tal-Istati membri individwali u l-Unjoni Ewropea. Sistema ġdida għandha wkoll tistimula aktar riċerka u żvilupp. L-introduzzjoni ta' sistema sempliċi u, waħda uniformi bbażata fuq tliet lingwi lingwa waħda wkoll ġiet imsemmija xi drabi kif ukoll xi ħafna lingwi differenti u l-possibilità wkoll ta' traduzzjoni li kunem traduzzjoni f'lingwi differenti. Din hija importanti ħafna l smi għaliex dawn uħut minnhom m'għandhomx riżorsi biżejjed biex ikunu jistgħu jagħmlu proċeduri ta' privattiv individwali. Wella san dan jista' jkun importanti ħafna biex aħna nkunu nistgħu eh, inqajmu lil dawn l-innovaturi li qishom reqdin bil-kompaniji li jistgħu jkunu potenzjalment attivi. L-industrija spess titkellem dwar mezzi ta' kif nistimulaw dawn il-kumpaniji biex ikunu iktar innovattivi u jiksbu wkoll protezzjoni għal dawk l-affarijiet li jivvintaw huma aħna u koll naraw li ikunem eh, dan it-tip ta' stimolu li joħroġ permessa din il-regolamentazzjoni li dukoll li kunem protezzjoni aħjar ta' dak li ir-nixina niksbu sissa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Issa Sinjura Le Grip. Jiena votajt favur ir-rapport tal-kollega Tana li eh, li wassal għal tis-kooperazzjoni msaħħa għal Eh, fir rigward ta' protezzjoni ta' privativi Ewropej na 20 sena nikkombattu biex naslu għal riżultat bidu ta' twettiq konkret għal kumpaniji Ewropej kemm l-SMEs kif ukoll il-kumpaniji l-oħrajn li ilhom ħafna jistennew dan l-istrument, strument importanti għal kompetittività u l-iżvilupp tal-kumpaniji tagħna għalek billi aħna natu il-permess għal kooperazzjoni msaħħa l-Parlament Ewropew, aħna għedin Eh, nuru kemmi importanti din il-proċedura għalhekk din jattini darba li qed tiġi applikata imma wkoll qegħdin nibatu sinjal konkret ħafna pożittiv ħafna l-kumpaniji l l-innovazzjoni l kompetitività tal-kumpaniji tagħna 25 27 stati membri qegħdin jissieħbu f'din il-kooperazzjoni msaħħa l-ħolqien ta' privattiva unitarja fl-Unjoni Ewropea. Jina ma nafx xeġ diffikultajiet għadhom jeżistu għall-istati membri l-oħrajn, imma ejjew nagħtu eżempju għaliex id-dinja tan-negozju qiegħda tassew tistennih dan. Grazie, la parola all'onorevole Bilbao. Grazie signora Bilbao. Grazzi. Jina għastinejt għaliex nemmen li jekk noħol u privativa unitarja hija fallimenti ieħor minn ħadd il-Kunsill. Hemm xi stati membri li għablu li l-għanijiet mhux se jintlaħqu fi żmien meħtieġ. U dan fil-qasam tal-effiċenza hemm ukoll deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea f'dan il-qasam u l-Kunsil suppost ħareġ pozizjoni komuni suppost ħadem iktar biex juża lingwa waħda. Jekk nidu konsiderazzjoni l ta' reġistri u lingwi li jintużaw f'dawn il-qasam, kien ser jkun ħafna ħjar li konna lingwa waħda unika li jisservi għal kompetitività. Iżda issa għandna deċiżjoni frammentata li mhijiex ċara fir rigward tal-użu ta' tliet lingwi Dan mhuwiex laħjar aħjar mod ta' kif eh, nikkonsolidaw il-proġett Ewropew. Grazzi Sur Mikolazic. Grazzi ħafna, Signor President. Insomma, taħna rridu nippruvaw Intejbu s-situazzjoni naraw ukoll li nużaw il-potenzjal bl-aħjar mod, is-sistema tal-privattivi fl-Unjoni Ewropea, però xorta waħda għata ħafna affarijiet li qed jitfawna lura u qed iżommuna milli aħna niżviluppaw is-suq tal-privattivi unitarju b'mod illi jista' jkun kredibbli u tajjeb għal kulħadd. Il-fatt li aħna qegħdin Nifintaw dan fanka fl-istati membri li konna din il-proċedura tal-privattivja bbażi ta' leġiżlazzjoni għafas leġislattiv fost tal-privattivi naħseb li xi ħaġa tajba però l-ispejjeż jidhru li dejjem qegħdin jiżdiedu fil-fatt li il-flus li għandek bżonn sabiex inti tapplika l-privattiva fl-Unjoni Ewropea ħafna iktar mill-Istati Uniti. Jiena naħseb li sabiex aħna nistabbilixxu dan is-suq waħdin fil-qafas tal-privattivi aħna sissa ma kenniex suċċess għal din raġuni jiena naħseb il parlament Ewropew issa huwa eh, wasal iż li jappoġġa dan il-pass Grazie. Grazie, la parola all'onorevole Uggias. Grazie, Sur Uggias. Grazie, Signora President. Meta mit-senajlu il-privettiva ta' mewċi maġiex rikonosciut mill-industrija tat telefons fl-Amerika eh, ma kienx minħabba l-lingwa xi kienet miktuba bit-Taljan imma minħabba nuqqas ta' rekwizit il-flus biex jirreġistra eh, għal sen oħra il-privattiva tiegħu illum qegħdin f'sitwazzjoni li hija paradossali f'dan ir-rigward. Lilin mill-vot naħseb illi il-fat li qed jiġi adottat jew tiġi adottata privattiva bitlet lingwi li waħda minnhom mhijiex l-Italjan hija propju sinjal tal-djufija tal-gvern tagħna il-kapaċità illi eh, li jagħmel jsemma leħnu fiħdan il-politika Ewropea b'mod partikolar dak li huwa riċerka u innovazzjoni rridu niftakru li l-istudju fuq il-kompetittività li ħareġ Deċembru li għadda jgħid li l-Italja f'dawn l-aħħar snin eh, tat 4 biljun euro lil pajjiżi l-oħrajn li laqgħu ir-riċerkaturi tagħna li għal dawn il-riċerkaturi issa ma domx jitkelmu bil-Taljan għax qed jitkellmu bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż. U issa qed jippreżentaw dawn il-privattivi b'lingwa oħra f'pajjiż ieħor. Sur Antinoro. Grazzi, Signora President. Jena nishti eh, najt għalfejn votajt kontra illum ħolqien tal-privattiva se twassal għal eh, vantaġġi għas sistema tal-privattivi fl-Europa imma sistema kienet tkun ħafna aħjar kieku aħna mxejna proċedura differenti eh, bil-kooperazzjoni msaħħa ma tasal imkien. kien Fil-fat issa wasanna fażi ġdida tal-istorja tal-privattiva Ewropea li ila l-imbdiet. U intal-bed bis minn 12 il-stat membru jena votajt kontra din ir-riżoluzzjoni għaliex hemm nuqqas ta' kompatibilità eh, b'dak li hemm fl-artiklu 20.2 ta' trattat u l-proposta tal-Kommissjoni ma' toħloqx kondizjonijiet indaqs skont l-artiklu 100 ta' trattat u hemm impatt negattiv fuq it-twaqqif tal-kumpaniji u ċirkolazzjoni ħilsa tal-kapital. Kien ikun ħafna iktar eleganti u ħafna aħjar li kieku aħna stennejna deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li hija mistennija għat-8 ta' Marzu li ġej naħseb illi wara li toħroġ din is-sentenza se jkollna nirrevedu l-pożizzjoni tagħna. La parola għall-Onorevole Sassoli. Grazie Presidente, onorevoli Grazie President, kollegi għal darboħra rajna kemm il-gvern taljan mhux kapaċi iħares il-profil Ewropejist tal-Italja l-interess tal-kumpaniji fuq punti kwalifikanti pall adozzjoni ta' privattiva Ewropea 25 pajjiż minn 27 u l-maġġoranza kbira ta' dan il-Parlament jaqblu fuq proposta li tiddisciplina s-soġġett privattivi li jolqtu mill-qrib il-kumpaniji l-iktar innovattivi u l-iktar dawk li ħarsu lejn l iswiq eh, internazzjonali, l-esklużjoni tagħha fissa tal-Italja qed tesponi l-kumpaniji tagħna riskju li ma jkunux imħarsa biżejjed fl-Ewropa u madwar id-dinja hija ħaġa li qed tiskantak li l-gvern li eh, mhux kapaċi ikompli jifrex il-kultura taljana fl-Italja billi naqqas il-fondi jgħat ukoll jala għajnejħ għal dan il-punt u l-kwistjoni tal-lingwa meta l-kumpaniji tagħna għandhom dejjem, danzi dejjem talbu li il- il-privativi joħorġu bl-Inglis bies, hija lingwa li użata fl-ekonomija globali kullimkien. Int laħaq riżultat biex issa dawk illi se jippreżentaw il-privattivi jistgħu jagħmlu dan bil-lingwa tagħhom stess. Eh, ja ħasra li votajna daqshekk bl-għaġla qabel ma toħroġ id-deċiżjoni tagħha l-Qorti tal-Ġustizzja illi hija mistennija fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu fuq żewġ punti kwalifikanti bħall-użu tal-lingwa nazzjonali biex wieħed ikun jista' jiddefendi ruħu qudiem il-qorti tal-privattivi fl-Unjoni Ewropea u l-leġittimità tal-istituzzjoni tal-qorti tal-privattivi, tribunal tal-privattivi din hija xi ħaġa essenzjali qabel ma tnieħdu deċiżjoni id-deċiżjoni tad-delegazzjoni Taljana tal-Partit Demokratiku li tastieni. La parola all'onorevole Kelly. Sir Kelly, jekk joġbok. Din il-proposta ovvjament mhijiex waħda perfetta u għandha tiġi analizzata mill-ġdid skont il-ġudizzju tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fi ftit ġimgħat. Iżda din hija xorta dan huwa xorta pass fid-direzzjoni tajba u għal istant jien appoġġajtu. Jiena tendejt qatt ta' seminars fil-Parlament Ewropew firigward rigward tal-innovazzjoni u General Electric għamlu xi surveys fl-Unjoni Ewropea u ħafna nies jemnu li progress minn reġizzjoni seħraġ bis permess ta' iktar riċerka, iktar prodotti ġodda, eċetera. Dawn kollha l-prodotti ġodda jeħtieġu privattiv u għal dasan taħna rridu nipprovaw noħolqu sistema fl-Unjoni Ewropea kollha li tkun faċli, effettiva daqs dik tal-Istati Uniti. Aħna għandna l-bot ħafna minn dan iżda fl-istess ħin aħna qegħdin nippruvaw u f'dik id-direzzjoni u għal daqstant jiena nappoġġa il-proposti tal-lum. Grazzi. Grazzi, Sir Klajs. Grazzi. Jiena stjenejt fuq ir rapport lejnem mhux biss għax kelli oġġezzjonijiet għal privattiv unitarju, anzi għal kontrarju, fil-Flanders aħna dejjem edna dwar din l-idea u jiena nemmen li aħna rrid eh, irridu nqisu din il-kwistjoni mod partikolari kemm hi diffiċli din il-proċedura llum għal daqstant għandna bżonn ta' privattiv ta' dan it-tip. Il-problema hija l-kwistjoni tal-lingwa għadha mhix ċara u għalla stant irridu naraw kif il-Kummissjoni il-proposta tal-Kummissjoni ser takkomoda l-proposta tal-Ingliż, Franċiż u l-Ġermaniż. Jiena naħseb li għandu jkun possibbli li ikonna dossier ukoll bl-Olandiż. Grazzi. Grazzi issa nitlob li rapporters għal ispjegazzjoni eh, tal-voti fuq ir rapport Bele dwar il-kontaminazzjoni radioattiva tal-likel is-sur Mikolazic. Grazzi ħafna, Signor President. Il-kodiċi tar regolamentazzjoni li għandna f'dan il-qaffa żgur li jista' l iktar trasparenza fil-leġislazzjoni li hemm marbuta mal-kontaminazzjoni radioattiva tal-ikel. Jiena naħseb illi għandna nerġgħu naraw illi l-bażi legali hija dik xirqa minħabba li fil-bażi legali għandu jkun hemm inkluż il-kompetenzi ġodda tal-Parlament Ewropew f'dak li għandu x'jaqsam mill-ħarsien tal-saħħa pubblika taċ ċittadini tagħna. Jiena nivvota favur il-fatt li l-artiklu 181 erba' għandu jkun il-bażi legali għal din il-leġislazzjoni, jiena naħseb li mħabba li hawnhekk qed nitkellmu fuq il-ħarsien tal-saħħa pubblika u din hija importanti ħafna speċjalment sabiex aħna nħarsu kontra l kontaminazzjoni radjattiva tal-ikel. Grazzi. Grazzi, President. Jena naqbel ma l-bicċa l bira tal-proposti għall-emendi illi saru permezz ta' dan il-test li ma jagħmel xejn iktar li fi kodifika dak li diġaġi eh, inkluż fil-liġi qabel fir rigward ta' ammonti massimi eh, permessibli ta' radioattività eh, fi prodotti ta' l-ikel edin ninsew illi dawn huma eh, huwa huwa skart fil-fatt u dawn huma l-konsegwenzi tal- frott imħassar velenus ta' dak li fċerti stati eh, għadna uh, rridu nkomplu nimponuhom għalhekk irrit ngħid. li nistaw namlu iktar, nistaw naslu biex ikonem l-obbligu ta' komunikazzjoni immedjata eh, sabiex ikonna informazzjoni dwar elementi li jirrepresentaw riskju u jkunem il-possibilità ta' deroga eh, għal l-autoritajiet tal-gvern f'każ li għala xi inċident. signora presidente <clears throat> regulacje prawne dotyczące ochrony Grazie ħafna signor President. Dwar regolamenti legali li huwa marbuta mal-protezzjoni tal-prodotti tal-ikel mill-kontaminazzjoni radioattiva li għadhom jinħassu wara traġetti ta' Ċernobil dan juri kemm hu dan huwa suġġett sensitiv dak li għandu x'jaqsam mis-saħħa pubblika ta' ċittadini tagħna naturalment aħna għadin kemmu fuq l-fatt rridu naġġornaw regolamenti tagħna u l-Parlament kwalifika l-artiklu 168. Iżda eh, l-Kummissjoni tixtieq li jkollna bħala bażi legali l-artiklu fit-Trattat tal ma Aħna rridu nipproteġu l-konsumaturi ċittadini tagħna iżda il-bdiewa tagħna għandhom ikunu kompensati wkoll għat-telf illi qegħdin jesperjenzaw bħalissa aħna bbażajna rwieħna fuq il-perikli tal-effetti negattivi mir-radjazzjoni fuq is-sorsi tal-ikel u jiena naħseb illi għandna niftakru li aħna għadna qegħdin inkomplu nimportaw il-prodotti tal-ikel madwar id-dinja fejn għandna protezzjoni ta' dawn standards tal-ikel li għandhom ikunu rispettati. Grazzi. Sir Antoniozzi. Grazzi, Signora President fil-proposta ta' kodifikazzjoni ta' tliet regolamenti li ġew adottati mill-1987 u design fil- l-inklużjoni tal-premessa l-ġdida tippermetti li nimmotivaw ex post artiklu li eżistenti illi jgħajti li l-Kunsill għandu dritt li ħaddem il-kompetenza u jgħad U jaddotta miżuri ta' emerġenza li tipproponi l-Kommissjoni jiena naqbel ma' rapporter Bele illi u dan ma jistax jinfiret mill-artiklu fejn qed isir dan ir-riferiment matana kollu fid dal ta' regoli ġodda li ġew eh, eh, imdaħla mit-trattat ta' Lisbona hemm bżonn li jkun hemm motivazzjoni xirqa għar riserva ta' eżerċizzju ta' ta' kompetenzi u eżekuzzjoni għal kunsell u jekk dan il-kompetenzi li jingħata għal kunsell eh, mhumiex definiti u limitati kif suppost l-interess ta' ċittadini li jkun hemm ġestjoni xirqa ta' sitwazzjonijiet wara li inqal inċident jew xi ħaġa li rridu nħarsuha f'każ ta' emerġenza nukleari hemm bżonn li jkun hemm rwol l-moti l-Kommissjoni illi huma propju dispożizzjonijiet illi huma meħtieġa biex jintlaħaq dan il għan Grazzi, issa is-seduta eh, hija uh, sospiża sa' tlieta.